huwa sigur ta' kwalità tajjeb għax-xorb għal kulħadd. Dan huwa dritt fundamentali. Iskar ġej mill-ilma għandu jiġi kontrollat ukoll fil-istati membri, irrid ikun hemm metodu jaħjar sabiex inkejlu kemm hu tajjeb għax-xorb l-ilma fl-istati membri tajb li ngħidu li madwar 40% tal-ilma tax xorb huwa mitlu fis sistemi ta' distribuzzjoni. U dan huwa insostenibbli għall-ambjent, għall-ekonomija u għaċ-ċittadini għalhekk għandu jkollna miżuri stretti sabiex iċ-ċittadini jkunu jafu kemm mill-ilma li ħażoli jintilef minħabba eh, leakages. Għandu jkollna kriterji għal ċertu sustanzi għal endocrine disruptors u rridu wkoll naraw l-effett fuq l-ambjent ta' ċertu eh, kimiċi. Però hemm ħafna pressjoni fuq l-użu tal-ilma Wasal iż-żmien illi naslu għal deċiżjoni konġunta Ewropea li tiggarantixxi s-sors nadif tal-ilma tax-xorb, l-użu effiċjenti u tqassim effiċjenti tal-ilma tax-xorb u huwa hija responsabilità tal-Unjoni Ewropea illi tara x'inhuma r riski attwali u futuri. Dan għandu jisir fuq livell ta' Unjoni Ewropea mhux fuq livell ta' Stati Membri. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hansen għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Jekk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li kieku għandhom iktar konfidenza fil-ilma tax xorb ma jużawx daqstant plastik, ġifiri nistgħu din id-direttiva naqsu l plastik li qed jintuża llum huwa tajjeb għal bujiet ukoll taċ ċittadini Ewropej jekk jixorbu iktar ilma tal-vit. Dawn jistgħu jiffrankaw 600 miljun euro fis-sena. Ovvjament, il-livelli tal-endocrine disruptors għandhom jitnaqsu sabiex inżidu l-fiduċja fil-ilma tal-vit, irridu naqsu l-ilma kontaminat u naqsu wkoll il-kontenut ta' mikroplastics. M'hemmx biżżejjed riċerka dwar dan, però jista' jkun hemm effetti fuq is-saħħa jiddispjaċina li l-istati membri ma rnexxilhomx jaqblu dwar approċċ komuni fuq dan il-punt kien ikun tajjeb għaċ-ċittadini Ewropej illi f'dan il-jum 22 ta' Marzu l-jum l-ilma fid-dinja naqblu fuq id di direttiva nixtieq nirringrazzja Sur Dantan għal ħidma eċċellenti tiegħu u jiddispjaċini illi xi nies ser jivvotaw kontra għax dan huwa pass fid-direttiva tajba. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xojdrofa, grazzi ħafna. Eżis kollegi, l-ilma huwa l-ħajja. L-ilma huwa materjal strateġiku, irridu nieħdu ħsibu b'mod aħjar. Fl-Unjoni Ewropea hemm pajjiżi u hemm reġjuni illi fihom l-ilma tax-xorb huwa rari u jkollu jiġi importat minn postijiet il-bot. L-ilma qed isir materja prima ta' importanza strateġika jiena għalhekk nilqa id-direttiva tal-Unjoni Ewropea illi qed tiġi riveduta u emendat ukoll l approċċ tagħna lejn l-ilma wara 20 sena jiena nappoġġa l-erba oqsma ta' azzjonijiet l-evalwazzjoni bbażi tar riskju, it trasparenza, l-aċċess ta' informazzjoni fost l-oħrajn. Irridu rekwiżiti iktar stringenti, iktar stretti. Però dan kollu m'għandux iżid il-prezz tal-ilma, però l-ikbar tħassib tagħna huwa s-saħħa umana. U rridu nżommu dan f'moħħna l-istati membri għadhom responsabbli għall kwalità tal-ilma għalhekk E, ovvjament nimxu mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan għandu jottu ukoll meta niġu għall-aċċess tal-ilma, it-trasparenza u qoti ta' informazzjoni konsumaturi huwa importanti wkoll. Irridu wkoll eh, inżommu prezz xieraq meta niġu għall-ilma. Pereżempju nistgħu nużaw il-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea grazzi għal dawn ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tejbu t trattament tal-ilma tal-skart. Irridu nipproteġu l-ilma għat-tajjeb tagħna lkoll. Grazzi ħafna. l on Rubik. Grazzi ħafna, Sur President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sur Dantan minn qalbi L-ilma huwa element importanti ħafna fl-istrateġija tagħna fid-dinja. Jiena għalhekk nilqa il-fatt illi l-ġimgħa il d-dieħla fil-erba u nofs ġewwa Brussels ser niddiskutu r rapport dwar l-ilma tan Nazzjonijiet Magħquda dan huwa benchmark wkoll fil-konfront tal-ħidma tagħna. Dan kollu huwa parti wkoll mill-SDGs nafu illi mingħajr ilma ma jistax ikun hemm ħajja mingħajr il-lan numru 7 li fih ukoll l-enerġija rinnovabbli huwa importanti l-lanijiet 267 Eh, għandhom bżonn tal-ilma. Irridu wkoll nasbu dwar eh, l-infrastruttura wkoll f'żoni rurali. 50% ta' ċittadini illi imorru l-isptar għandhom problema bl-ilma u din hija kwistjoni ta' responsabilità kbira lina għalhekk huwa kruċjali illi naħdmu fuq din politika. Din il-politika għandha wkoll tkun ta' benefiċċju għal pajjiżi għal żviluppati hemm miljuni ta', ta nies fid-dinja li m'għandhomx aċċess għall ilma nadif għalhekk jiena nisħaq mal-Kummissjoni sabiex sviluppa kunċett fuq dan dwar SDG 6 b'mod partikolari dwar l-ilma nadif dwar l-iskart li ġej mill-ilma u e, li jkollna impjant anzi pjant ta', ta, ta kummerza biex inkunu nistgħu ninvestu fl-ilma. Grazzi ħafna s l-proċedura tal-KHDI ngħaddi l kelma lis sur Farija għall minuta Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kont shadow rapporteur Irridu ntejbu il-kwalità tal-ilma li nikonsmaw, però dan mhux kollox, irridu wkoll niżguraw li ma jkunx hemm skarsità tal-ilma minħabba tibdil fil-klima, irridu wkoll aċċess universali għall-ilma dan huwa dritt fundamentali dan id-dokument ukoll għandu jaqsam ma titjib tal-standards minimi fl-Unjoni Ewropea għandna nkunu gburin dwar dan. Però irridu iktar trasparenza f'dan is-settur u naħseb illi iċ-ċittadini tagħna bħala konsumaturi għandhom id-dritt li jkunu informati dwar l-effiċjenza tal-ilma. Aħna lkoll iħallsu għal dan, jiġifieri hawnhekk maħniex biss qed niggarantixxu għas-saħħa umana, però qed nasbu wkoll fis-soċjetajiet tagħna. Grazzi ħafna issa l kummissarju Avramopoulos. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi jiena nilqa bisħieħ il-messaġġi għand dan il-Parlament illi jikkonfermaw li l-Unjoni Ewropea għandha tirrispondi għandha taġixxi fl-interess taċ-ċittadini tagħna u kulħadd jappoġġa l-SDG 6 u aċċess aħjar għall-ilma. Nispera illi dan kollu jiġi rifless fl-ewwel qari, fil-pożizzjoni tal-ewwel qari sabiex il-Parlament jersaq lejn it-trilogi pożizzjoni ambizzjuża meta niġu għal kwalità l protezzjoni tas-saħħa u l-aċċess għall ilma tax-xorb nixtieq nisħaq mill-ġdid illi l-Kummissjoni tixtieq li l-kolleġġlaturi jilħqu ftehim illi jappoġġjaw l-anijiet illi l-koll għandna sabiex niżguraw li ċ-ċittadini tagħna jibbenefikaw mill-aħjar protezzjoni tas-saħħa għaliex għexieren ta' snin li ġejjin. Nixtieq ilkom kull suċċess f'dan il-vot u grazzi mill-ġdid għall-impen tagħkom fuq dal-fajl. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, issa ir-rapporter is-Sur Dantan. Sur President. Din se tkun l-aħħar darba illi ser nippreżenta rapport dan f'din il-Kamra. Għalhekk nixtieq inkun sinċir, smajt xinies li ma tantx kienu qed jgħidu l-verità meta nitkellmu dwar il-prezz tal-ilma tajjeb li nitkellmu dwar il-prezz tas-servizz tal-ilma qed nitkellmu dwar il-pajpijiet, l-istazzjonijiet tal-pumpjar. Kien hemm kważi żewġ miljun ċittadini li firmaw l-inizjattiva sabiex l-ilma tax-xorb ikun aċċessibbli għal kulħadd jiena naqbel magħhom, però naqbel ukoll mal-miljuni tal-konsumaturi li qed jistaqsuna sabiex il-prezz tal-ilma jibqa' wieħed raġonevoli sabiex eh, insibu bilanċ bejn is-saħħa taċ-ċittadini u l-bit tagħhom ma tistax toqgħod tilgħab bid-dejta xjentifika ix-xjentisti jagħtuna informazzjoni b'mod regolari li aħna nintegraw fil tekst Ewropej u dawn qed jgħidu li ċertu parametri għandhom jiġu inklużi tajjeb. Il-WHO għadha ma ħarġitx metodu ta' evalwazzjoni. Għandna m'għandniex metodu ta' evalwazzjoni għal mikroplastiki u l-endocrine disruptors e, l-ilma huwa ċentrali għal ħajja, irrid ikun hemm aċċess għall-ilma nadif minn kulħadd u din għandha tkun domanda bjażika fis-soċjetajiet tagħna jekk aħna ntejbu l-kwalità tal-ilma li joħroġ mill-vitin tagħna jekk aħna niggarantixxu li ċ-ċittadini dejjem kollu aċċess għall ilma ta' kwalità mela aħna nistgħu neliminaw il-flixken tal-plastik iċ-ċittadini għadhom ikunu żguri illi l-ilma tal-vit jiswa inqas minn dak tal-vitin huma għadhom fiduċja għamja fil-ilma tal ken tal-plastik. Sur President, inti l-unika wieħed bil-tazza tal-ilma u Ġifieri, oh, li t tazza ħanifirru għall-ilma tax-xorb. Grazzi ħafna lir rapporter bekk nikkonkludu d dibattitu tagħna l-votazzjoni se ssir għada. Issa għandna dibattitu konġunt dwar l-interoperabilità bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea hemm ir-rapport tas-Sur Melo u r rapport tas-Sur Lenars. Ngħaddi l-kelma lis-Sur Lenars ħanamel. Grazzi ħafna, Sur President. Lan ta' din il leġiżlazzjoni huwa li insaħħu is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea sabiex nikkoperaw b'mod aħjar fil-ġlida kontra ir-rejati sabiex insibu l kriminali u bekk inkunu nistgħu nipproteġu l frontieri tagħna u nassiguraw li n netwerks kriminali ma jużawx l-entitajiet folozza biex eh, jiskappaw mill-forzi tal-pulizija għalhekk għandna lil EU Liza u għandna ħafna informazzjoni illi tiġi skambjata hawnhekk is-servers huma f'bunker. Huma qrib però ma jistgħux ma jikkomunikaw. U dan in-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn is-sistemi ta' informazzjoni qed iwassal għal void hemm nuqqasijiet għalhekk għandna din il-leġiżlazzjoni il ports ta' tfittxija Ewropew ser jippermetti lill forzi tal-pulizija illi jiskopru l-informazzjoni bi klik waħda. U b'hekk ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom tajjeb grazzi għal sim tal-informazzjoni biometrika. B'hekk ikun iktar faċli illi E, insibu l-informazzjoni għax ikun hemm sistema waħda mhux ħafna. U bekk is-sistema tkun iktar sigura. Ma ntikx għalfejn tagħmel ħafna tfittxijiet, tagħmel tfittxija waħda u tifranka wkoll l-enerġija. Dwar il-repożitorju tal-identità komuni Dan ser jippermettilna illi ikollna informazzjoni dwar dawk li qegħdin barra mill-Ewropa, ser jippermettilna illi nagħmlu ħafna affarijiet, pereżempju ntejbu l-kwalità tal-dejta tagħna u niżguraw illi l-Pulizija u s-Servizzi ta' Intelligenza jkollhom aċċess u jidentifikaw lin-nies b'mod iktar faċli dan jgħin ukoll sabiex nidentifikaw identitajiet diversi għax hemm xi kriminali li jużaw ħafna identitajiet anke sa 20 identità. B'hekk ma jkunx possibbli għalihom li jagħmlu dan iktar. Il-Parlament qal sa mill-bidu. Illi irrid proposta illi hija skont id-drittijiet fundamentali il-Karta tad Drittijiet Fundamentali Ewropea aħna għadna li mhux ser nifirmaw jekk it-test ma jkunx konformi. Aħna mhux ser niġbru iktar informazzjoni qed nużawha biss b'mod iktar effettiv qed insaħħu regoli għall aċċess għad-database se jkun hemm applikazzjonijiet ġodda li se jkunu disponibbli għaċ ċittadini sabiex nipproteġu d-drittijiet tagħhom. B'hekk għandna kapitlu ġdid fil-ħidma tal-awtoritajiet. Dan il-forzar tal-liġi grazzi ħafna tal-ħidma lill-Kummissarju Avramopoulos, lill-Onorevoli Mello u grazzi għall-assistenti lill-konsulenti li għenuna ħafna u naħseb illi permettunna illi dan id il dokument ikun suċċess. L-interoperabilità se tkun suċċess għax ċittadini għall-pulizija, għall-uffiċjali tal-frontiera u sertajn li ċittadini jużaw dawn l-istrumenti. Grazzi ħafna sur mela għal erba minuti. Signor President, sux Grazzi ħafna sur President, Komissarju. Mela, għawek xiex xek nitkellmu. Qegħdin nitkellmu dwar aċċess, aċċess malajr, għal informazzjoni importanti ħafna għabbażi sistematika u effiċenti mod li wkoll jinsab taħt kontroll. Din hija xi ħaġa fundamentali jekk aħna rridu nikkontrollaw il-frontieri esterni tagħna sabiex inkunu nistgħu nillimitaw it-terrorizmu u l kriminalità Illum pereżempju huwa diffiċli ħafna li nidentifikaw każijiet ta' identitajiet multipli u numru ta' tipi ta' frodi li ssir f'abbażi tal-identitajiet misruqa. U hemm numru ta' awtoritajiet li għandhom informazzjoni bħal di. U mhux ġust ngħidu li l-informazzjoni ma teżistix, il-problema hija li mhux qed tiġi maqsuma din l-informazzjoni. Kull sistema għandha speċi ta' blokk eh, tan negozju li qed taħżen l-informazzjoni li qed tissus fuq l-informazzjoni. L-informazzjoni mhix maqsuma u m'hemmx obbligu li jagħmlu hekk. Bħalissa m'hemmx sistema effiċenti biżejjed tal-qsim tal-informazzjoni u din hija l-mira tal-ħidma tagħna. Aħna ħdimna sinċerament flimkien U nixtieq nirringrazzja l-Sur Lejners, għan il-Kummissjoni, għanna Kummissarju għawek, il-Kummissarju Avramopoulos u koll li kienu prezenti għalla għattana u tawna tweġibit rilevanti ħafna. Mod partikolari, għandak li għandu xjaqsam il-bazi interistituzjonali, il-Parlament, il-Kunsil setaw juru li meta jkunu jafu li qed jaħdmu fuq xi ħaġa jistgħu joħorġu b'risposti tajbin għal metodi taċ-ċittadini tagħhom u dak li ġara Dan huwa rapport tekniku ħafna imma aħna irnexxinna nitalmu u issa ninsabu f'pożizzjoni nistgħu ngħidu li jekk is-soluzzjonijiet li nsibu fid-dokument jiġu implementati, iċ-ċittadini tagħna jkunu aktar siguri. Każijiet ta' identità e, multipla. F'każijiet ta' pereżempju attakki terroristiċi fil-Ġermanja, wieħed mit-terroristi kien applika għal għażil berbatax il-identità differenti. U f'każ ta' Franza wieħed mit-Tunezini mit-terroristi kien reġistrat għabbażi ta' seba' identità differenti. Din hija xi ħaġa verament ta' barra minn hawn hija xi ħaġa li ċ-ċittadini tagħna qas biss jifhmuha. Ma jistgħux jifhmu li jista' jkun hemm attakk fi Franza u li jkun hemm informazzjoni li kienet eżistenti fil-Belġu li ma ġietx e, motija lil Franza jew bil-kontra. Ħafna drabi maħniex qed nitkellmu fuq nuqqas reda tajba imma nuqqas ta' mod eh, sistema maġla u tajba li tista' tippermetti l dawn l-awtoritajiet li għandhom l-informazzjoni jew li għandhom xi dubji fuq xi individwi li jiksbu l-informazzjoni. Irridu nassiguraw li ċittadini tagħna li aħna għanna kontroll kif supposta l-frontieri esterni tagħna u li qegħdin niġġieldu it-terrorizmu u l-kriminalità jekk dan ma jkunx il-każ. Kwalunkwe nuqqas fir-risposti tagħna iżjed tard ikunu imwiet u eh, imwiet fl-attakki terroristiċi għalhekk irridu insibu soluzzjoni, rridu nkunu effettivi u effiċenti hawnhekk Jina gburi ħafna li nasal fil-tmim ta' din il-leġizlazzjoni u kont eh, co-rapporter fuq din il-leġizlatura l-importanti huwa noħorġu b'riżultat pożittiv għaliex aħna ħdimna b'mod effiċenti fl-imkien brida tajba, grazzi. Grazzi ħafna issa l-Kummissarju Avramopoulos u mbagħad il-Kummissarju King. Grazzi ħafna l-tnejn intom tal-li kontu preżenti. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi għall-ospitalità. Dan id-dibattitu Huwa mument verament kruċjali għall-Unjoni Ewropea. Probabilment, qed ngħid probabbilment għaliex hemm kwistjoni oħra li għadha pandenti, imma probabbilment hija l-aħħar darba l-qegħdin niddiskutu eh, kwistjoni ta' sigurtà bħal di fil-plenarja jew ukoll opportunità sabiex nirriflettu u naħsbu dwar kemm irnexxinna nagħmlu eh, progress f'dawn l-aħħar ħames snin. Minn l-ewwel darba li aħna iddiskutejnija fl-2014, lejn l-aħħar tal-2014, rajna bl-istess mod li kien hemm bżonn li nbidlu l-mod ta' kif l-istati membri jkoperaw fuq il-sigurtà. Biex inkunu nistgħu nelbu it-tabuż tas sigurtà tal-passat u nħarsu lejn is-sigurtà interna bħala kwistjoni kollettiva Ewropea li tista' tiġi indirizzata biss b'aktar fiduċja u kooperazzjoni dejjem aktar mill-qrib. U f'dan is-sens id-dibattitu tagħna tal-lum huwa punt ċar għal dak li huwa l-progress tagħna waqt dawn il-ħames snin. L-interoperabilità tal-sistemi ta' informazzjoni tagħna għal dawk li huma l-frontieri, l-migrazzjoni kif ukoll sigurtà, din hija kwistjoni li tinftaħ fetwana l-koll. L-interoperabilità huwa eżerċizzju biex inkissru silos. U għalkemm forsi tinstema bħala ħaġa teknika, u għapropju il-bidla li kellna bżonn biex inkunu nistgħu insaħħu s-sigurtà taċ ċittadini tagħna fl-Ewropa biex nipproteġu nagħmlu ġestjoni aħjar tal-frontieri esterni tagħna kif ukoll nagħmlu ġestjoni aħjar ta' l-immigrazzjoni u għal din ir-raġuni, propju għal din ir-raġuni jiena nixtieq nesprimi il-gratitudni tiegħi lil co-rapporters, is-Sur Leonards u is-Sur Melo kif ukoll Nixtieq nirringrazzja li shadow rapporteurs kollha għall-għajnuna tagħhom tal-li jindunaw kemm hija importanti din il-proposta, proposta li batnija ftit aktar minn sena ilu. L-interoperabilità huwa li mod effettiv kif nistgħu niġġieldu l-frammentazzjoni ta' l-isforzi nalqu id-distakki li jinżistu fl-informazzjoni u nindirizzaw ir-riskju ta' terroristi u kriminali serji li jaqsmu l-frontieri tagħna minn ma bihom. Din hija l-Unjoni Ewropea fl-aħjar tagħha. Ninatu seta u nappoġġaw il-Gwardjani tal-Frontieri u l-Uffiċjali tal-Pulizija tagħna nagħtuhom lodot tajbin biex ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom jipproteġu iċ-ċittadini. L-interoperabilità hija wkoll l-Unjoni Ewropea li qed tieħu pass deċiżiv lejn sigurtà effettiva li tagħmel ġestjoni tal-isfidi interkonnessi mod komprensiv u olistiku. Dan kollu fil-waqt li nassiguraw fil-proċess kollu kemmu bil-kontribuzzjonijiet kbar tagħkom li id-drittijiet fundamentali jiġu rispettati b'mod sħiħ. Dik l-interoperabilità mhijiex xi Big Brother jew xi super database għaliex xej ma jinbidel għal dak li huwa l-aċċess ta' kull uffiċjal jew l-awtorità eh, għal dik li hija d-data fis-sistemi ta' informazzjoni tagħna. L-involviment tal-FRA, tal-Fundamental Rights Agency, kif ukoll il-supervizur tal-ħarsin tad-data eh, personali fil-proċess ta' preparazzjoni tal-proposta tagħna u rietna mill-bidu net li s-sigurtà u l privatezza huma żewġ partijiet mill-istess munita u li l-Unjoni Ewropea kemm tista u għandha eh, tassigura din is-sigurtà. Kollegi ċittadini tagħna irridu iżjed Ewropa u Ewropa aktar b'saħħitha speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà din hija xi ħaġa narawha f'kull eh, sħarriġ pubbliku nisimgħuha kull darba li aħna niltaqgħu maċ-ċittadini tagħna. L-interoperabilità tista' tbiddel il-logħba għall-inqas għal dak li huwa l-mod ta' kif nużaw l-informazzjoni bliż l-aħjar mod possibbli sabiex iċ-ċittadini tagħna nżommuhom siguri. F'sena elettorali bħalma hija din, eh, din hija xi ħaġa li hija importanti immens. Aħna qegħdin inwasslu azzjonijiet konkreti qed inweġbu għal eh, tħassib ewlieni taċ-ċittadini tagħna. Aħna nistgħu nkunu kburin b'mod ġustifikat ta' dawn il-kisbiet. Jina nishtiq għalek nirringrazzja għal darboħra lil daw kolla li għamlu kontribuzzjoni lil co-rapporters tana, Sir Melo, Sir Leonards, u ovvjament u koll lil kollega u ħabib tijaj eh, Julian King, il-komissarju, għad dedikazzjoni tijow, determinazzjoni sabiex ikonna riżultat ta' suċċess Grazzi ħafna, grazzi ħafna sur eh, komissarju Avramopolis s-sana dil-kelma li sur King. Grazzi ħafna sur President, membri onorevoli, aħna stajna bħarġna bisja maħjar. Imma l-interoperabilità hija importanti immens u dan għal raġunijiet li diġà smajna. Aħna bdejna billi nsaqsu l-dawk li qegħdin fuq quddiem kif stajna nejnuhom x'kellhom bżonn huma wieġbu ma qalu li kien hemm xi kwistjonijiet li kellhom x'jaqsmu mal-ġestjoni u mal-użu tal-informazzjoni. Mod partikolari hemm sfida li għandha x'taqsam mal-identifikazzjoni ta' nies li qegħdin jużaw identitajiet multipli. U aħna smajna li dan wassal għal eh, attakki terroristiċi korru ħafna. Waħda mir-raġunijiet li dawk fuq qudiem ħassew ċertu frustrazzjoni kultant kien minħabba il-mod li huma użaw id-databases tagħna. U l-mod ta' kif id-databases tagħna fuq sigurtà, eċetera, jinteraġixxu jew f'ċertu każijiet ma interaġixxewx b'mod effettiv. Għalhekk aħna wiġibna li iħdu passi biex nipruvaw nejnuhom, nipruvaw nejnuhom jagħmlu xogħolhom biex iżommuna siguri biex il-gwardjani tal-frontieri u l-pulizija jkunu jistaw kollom aċċess, l-aħjar aċċess għad-data biex jużaw l-aħjar eh, informazzjoni li kenna kif ukoll insibu modi kif nistaw neliminaw uħut mis-silos, mid-distakki u il-punti li ma konniex qed naraw U fil-fatt dak huwa propju dak li ċittadini tagħna stennew, pretendew, palma qal il-Kummissarju Avramopoulos. Ħafna minnhom ħasbu li din hija xi ħaġa li diġà tista' ssir u huwa għalhekk li huwa verament importanti li aħna irnexxinna immexxu dan il-punt il-qudiem u nieħdu dan il-pass. Imma aħna l koll li konna involuti konna nafu mill-bidu li kien hemm ħafna eh, punti komplessi u sensittivi li kellna nagħmlu ġestjoni tagħhom biex inkunu nistgħu nimxu qudiem b'suċċess. U huwa għalhekk li jiena naħseb nistgħu nirrikonoxxu mod tajjeb għal għamlu l-kelliema kollha sissa li rnexxinna naslu sa dan il-punt billi ħdimna b'mod effettiv flimkien il-libej. Fil-fatt il-parlament kollu kemmu il-Kunsill, il-Supervizur tal-Protezzjoni tad data l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, daw kollha flimkien mill-bidunet għalija għal da' dinja mm, perspettiva oħra pożittiva minn dak li għamilna sissa, narajna li nistaw kapaċi nintegraw dawk il-partijiet interessati differenti kollha mill-bidunet tal-ħidma tagħna u aħna urejna li nistaw namlu politika ta' sigurtà effettiva billi nintegraw il-kontribuzzjoni mill-supervizur tad data u l-fra mill-bidu net. Umbat il-qoddim fil-proċess inkunu nistgħu nagħtuhom opportunità sabiex jagħmlu verifika li l ħidma fil-fatt qed tirrispetta dawk il-drittijiet fundamentali ewlenin. Il-ħidma li aħna rnexxilna niksbu flimkien ħattejjeb il-ġestjoni tal-frontieri esterni tax Schengen, ħattejjeb is-sigurtà interna tal-Istati membri kollha, l-infurzar tal-liġi, l-gwardjani tal-frontieri, ħajkollhom aċċess iktar faċli għall-informazzjoni li huma għandhom intitolament li jużaw, ħajkunu jistgħu jiddeterminaw aħjar meta xi ħadd ġie rreġistrat eh, minn entitajiet differenti, jew li qegħdin jinħbew wara identitajiet differenti fl-istess ħin jiffaċilitaw il-vjaġġar għal dawk il-vjaġġaturi li huma leġittimi. U aħna konna attenti ħafna li namlu limitazzjonijiet fuq l-lan u namlu salvagwardja ta' dawk id-drittijiet fundamentali. Li proċessar ta' data ħajkun limitat għal dak li huwa neċessarju u e, mhux ħajkun hemm informazzjoni addizzjonali li ħadd tiġi maħżuna. Jekk tippermettu li ngħid, nixtieq ngħid li l-iskrutinju li l-Parlament Ewropew għamel fuq dan il-fajl kompla iċċara il-protezzjonijiet u salvagwardji, per eżempju għal dak li għandu x'jaqsam ma' dritt tal-informazzjoni, dik hija xi ħaġa li jiena personalment verament nilqa nilqaħħa. Din hija biċċa leġiżlazzjoni b'saħħitha li tindirizza il-miżuri ta' sigurtà tal-istati membri tagħna tuża it-teknoloġiji innovattivi ma fl-istess ħin tinkludi ċertu salvagwardji li hemm bżonn biex ikun hemm eh, konformità sħiħa mad drittijiet fondamentali tagħna. Jiena verament ħadd gost naħdem eh, fuq livell personali mar rapporters jekk nista' ngħid dan, is-Sur Leonards, is-Sur Melo, U anka il-ħidma li kena ma' teams kollha tagħhom u jiena naf li mhijiex drawwa hekk imma nixtieq nieħu żewġ sekondi biex nirringrazzi anka li tim tal-Kummissjoni li ħadmu ħafna ħafna fuq dan. Għattaw sigħat twal ħafna. U rnexxinna niksbu dan ir-riżultat flimkien u la darba tiġi adottata l-leġiżlazzjoni Din ħat tkun issa fidejna il-kol biex nassiguraw li ħat implementata kif suppost. Nibdew bli lisa li hija aġenzija li jena naf li għandha l-appoġġ sħiħ ta' din il-Kamra. Iżda ħajkonna nassiguraw li dawn il-miżuri kollha li jistaqbilna fuqhom jitpoġġew fil-prattika l-innovazzjonijiet li aħna eh, preżentajna li jintom enfasizzajtu ħajamlu differenza reali fis-sigurtà fuq il-post jekk Eh, jiġu implementati b'mod sħiħ u b'mod kollettiv fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea kif ukoll f'kull stat membru jina ċert li il-Parlament irid ikompli jagħmel monitoraġġ mill-qrib tas segwitu ta' dan il-fajl u kif ukoll din il-kwistjoni ta' l-implementazzjoni. Minna ħatana il-Kummissjoni ħatati appoċ kif ukoll finanzi meta jkun hemm bżonn u aħna maħniex ħaneżitaw li nużaw is-setat ta' infurzar tagħna biex nassiguraw li l-istati membri fil-fatt eh, u l-impenji li jkunu ħadu. Eh, dan il-ftejmu għatajjeb għall-Unjoni Ewropea għas-sigurtà ta' ċittadini tagħna kollha u verament ninkoraġġixxi lil kulħadd li appoġġah. Grazzi ħafna l-Kummissarju King, issa nisimgħu l-opinjoni tal-gruppi politiċi f'din il-fażi aħna ħan eċċettaw blue cards. Mela, l-Onorevoli Radef, għal tliet minuti, fissem il-PPE. Grazzi. Sura Avramopoulos, Kummissarju Avramopoulos, Kummissarju King, Sinjuri, L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporters għal ħidma tagħhom fuq dan ir-rapport. L-attakki terroristiċi ta' dawn l-aħħar snin u rewna li hemm ksur kbir fis-sistema ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Numru ta' awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għandu ħafna informazzjoni imma din l-informazzjoni ma jaqsmuwiex għaliex m'hemmx mekkaniżmu kif suppost għal dan iva l-Unjoni Ewropea żviluppat sistemi differenti imma kull sistema għandha għan speċifiku u l-informazzjoni hija miżmuma fija innifissa mem l-ebda verifika għal dik li hija l-informazzjoni ma' sistemi oħra għalek huwa rilevanti ħafna li nassiguraw li jkun hemm interoperabilità fis-sistemi. Ġifieri fi kliem oħra hemm bżonn nassiguraw li numru ta' databases tal-Unjoni Ewropea, il-VIS, il-SIS, il vis il sis kif ukoll sistemi ta' informazzjoni oħra jkunu f'pożizzjoni li komunikaw bejnietom sabiex uffiċjal tal-pulizija jew pulizija jew gwardjan tal-frontiera jekk ikun qed jirverifika persuna partikolari jkun jista' jara jekk hemm xi forma ta' allert f'xi waħda mis-sistemi fuq dik il-persuna partikolari. Jiena kuntent ħafna li issa l-autoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jagħmlu verifiki komprensivi ta' persuni suspettati għabbażi tal-isfond tagħhom kif ukoll id-data biometrika tagħhom. Ikun jistgħu jidentifikaw jekk ikun hemm identitajiet multipli kif ukoll iqablu l-informazzjoni u d dejta B'dan il-mod ikun jistgħu jagħmlu valutazzjoni aħjar ta' jekk dik il-persuna hijiex teddida għas sigurtà Ewropea jew le. Fl-istess ħin ma jiksrux id-drittijiet ta' persuni innoċenti. Għalhekk ħajkun hemm garanzija tal-protezzjoni tad-dejta personali. Għaliex l-awtoritajiet, l-uffiċjali awtorizzati kollha ħajkollhom sistema effiċenti li tista' tassigura s suċċess ta' din l-interoperabilità u għalhekk l-istati membri rridu jwaslu allerti u informazzjoni ta' kwalità f'dawn id-databases u dan il-mod biss li nkunu nistgħu niġġieldu terrorizmu u l migrazzjoni illegali. Signora Dalli. Grazzi, Chair what we are discussing today was not an easy legislation. Grazie, Sur President. Dak li qed niddiskutu illum mhix leġiżlazzjoni faċli. Aħna ħdimna biex nassiguraw li kwalunkwe kompromess jissalvagwardja id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħna kif ukoll id-drittijiet ta' ċittà persuni li d-dejta tagħhom tiġi maħżuna għanna t-nitkelmu fuq sistema ta' informazzjoni waħna ma konna l-esti għat bħala SND li namlu kompromess fuq il-ħarsin ta' data kif ukoll id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini individwali. Għalina s-sigurta kienet dejjem priorità, iżda huwa hija priorità wkoll id-protezzjoni ta' data. Aħna dejjem xtaqna nassiguraw skambju ta' informazzjoni effettiv u effiċenti bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal professjonisti, l-uffiċjali tal-Pulizija, eh, gwardjani tal-Frontieri, l-uffiċjali ta' Migrazzjoni kif ukoll membri tal-konsolati għalhekk bħala SND aħna rridna ninkludu lingwaġġ b'saħħtu fuq non-diskriminazzjoni kif ukoll dispożizzjonijiet ta' drittijiet fundamentali kif ukoll referenzi speċifiċi li ħajħarsu il-privatezza taċ ċittadini tagħna kif ukoll id-data personali tagħhom. Għalhekk aħna ridna li nħoloq web portal jista' jgħin liċ-ċittadini li għandhom data eh, li hija maħżuna ħażin f'waħda mid-databases. Aħna qafasna biex dan isir għaliex aħna xtaqna nagħtu lin-nies il-possibilità li jekk ikun hemm data maħżuna fuqhom mod inkorrett li jkunu jistgħu jikkorreġuha permezz tal-awtoritajiet responsabbli biex jikkorreġu dik id-data. Aħna xtaqna nassiguraw li fil- Ehm, fit tentativ tagħna li nindirizzaw dawn il-problemi ma naqsux id-dmirijiet li inna naħdmu għalihom. Għanna dejjem insibu bilanċ, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Stevens għal minuta u nofs. Voorzitter, kollegas, dit wetgevingspakket regelt. Eżiz, kollegi, meta tinkem fuq interoperabilità jew interkonnettività tad-database tal-Ewropa, u s-sistema wkoll riformata tal-viża, pereżempju d-databases tal-ġejjieni, daw kollha ħajkunu koperti. Barrani li għandha viża biex jidħol fl-Ewropa, jivvjaġġa madwar l-Ewropa, pereżempju jkollhom pereżempju xi kondotta kriminali jew immigranti faċli jistgħu jiġu identifikati mill-sistema ta' tfittxija Eh, allura wieħed ikun jista' aktar jiġesti l-frontieri, jkun jista' wkoll jagħmel differenzazzjoni fil- databases biex jaraw informazzjonijiet ta' jekk persuna għandix ħafna identitajiet, pereżempju. Kun iktar faċil pulizija wkoll. Dan l-aħħar eh, snin aħna rajna ħafna immigrazzjoni regolari fl-Unjoni Ewropea u li dawn eddu l-sikurtà interna b'attakki terroristiċi billi huma jistgħu jaddu informazzjoni terroristika bejn jitom u bekk il-frontieri jkun jistgħu jiġu mħar saħjar biex insaħħu s-sikurtà u nġildu kontra l-immigrazzjoni legali. Qed naħolqu one-stop shop għall pulizija biex niverifikaw id-dokumenti ta' identità varji. U għaldaqstant stantina naqbel man din idea, ma sawx ninsew però il ħarsien ta' din id-dejta hija bażata tal-kwalità. Nittama li l parlament japprova dan il-pakkett leġislattiv għal maġġoranza kbira u li l-Istati membri jkun jistgħu japplikawha mill-aktar fis. Monsieur Depré, Gérard, à vous la parole. Merci President. Euh, Grazie President. Lejli tajjeb, komissarju. Lum ġurnata ta' festa. Illum għandna żewġ kummissarji illi mur tismaw jgħidu kasna ma l menu għedna. Għallet nħonkos bijom. Dan huwa dossier li jena xtaqt li dassew jirnexxi u fit mill-leġislatura tiegħi. Aħna nippruvaw, nippruvaw nimmodernizzaw fis-sistema tagħna, il-vis, l-SIS, Eurodoc u oħrajn. Issa din is-sistema m'għandeb tarab ta' bejn dawn dak li l-effiċenza ta' data minn ġbura u ippermettilna li ma nitilfux ħin prezzjuż għal min qed jipprova jużom u interoperabilità tintroduċi erba livelli ġodda li nappoġġa. Nappoġġa il-ħolqien ta' il ġdid Ewropew ta' riċerka fejn il-Pulizija fuq il-post u anki l-Gwardjani tal-Frontieri kun jistgħu jiverifikaw dak il-ħin is-sistemi kollha ta' informazzjoni li huma marbuta mal-liġi ma' sikurtà u l kontroll tal-frontieri esterni. Parti minflok li għoddu konsultaw għu għed u għed ma kien qabel. U anki nappoġġa detektor ta' identitajiet multipli fejn ikun moti dak li jkun ikun jista' jidentifika l-frodi e, u l-entità ta' dak li jkun fejn dak il e, dak il-mod fejn jista' qabel jizgitċaw issa ma jistawx jistgħu jizgitċaw e, il-kriminali. U issa etna u koll, nappoġġa li issa u għet ikun jista' identifika ħjar ċittadini ta' pajzi terzi li huma preżenti fl-Unjoni u nappoġġa wkoll il-fatt li għandna servizz ġit għall-implementazzjoni ta' korrispondenza biometrika. Jiena nafakkar ukoll għax importanti li ebda informazzjoni addizzjonali fuq persuni ħad tkun qed niġi miġbura fuq il-persuni fuq il-dik li interoperabilità aħna nħarsu il-GDPR u dak ħajpa fis-seħ. Ningrazzja lill kollegi għal kwalità tax-xogħol tagħhom u ngħidilhom li huma għandhom l-appoġġ tagħna fil-vot ta' dan iż-żewġ regolamenti. Sur President, jekk Din kienet ħatkun l-ewwel l-aħħar aħbar nitkellem u dimdan dan ħemmiġ jiena kontent illi nkun għamiltu fuq dan id-dossier. Grazie. Grazie onorevole Depre. Onorevole Franz, due minuti. Onorevole Franz. Eżis kollegi dan id-dibattitu fuq il-stabiliment tal-interoperabilità bejn id-databases tal-Unjoni Ewropea mhix sempliciment teknika, qed nitkellem fuq eh, problemi eh, ta' natura teknika ħafna. Dan il-rapport jirrappreżenta punt ta' kejl importanti ħafna xi ma jistax l lura fuq di. aħna b'dak iż-żmien meta konna waqafna grupp ta' ħidma fuq dak il-punt kwaħt kellu naqdu bi fuq il-kwistjoni. L-esperti tagħna stess issa qegħdin iwissuna kontrija eh? il fil-ħarsin tad data huwa prinċipju illi jrid ikun tajjeb biex jott għallan illi tipprova jilħaq u li jirnexxi. Issa b'din il-proposta għal interoperabilità il cir eh, ġifiri senku qed iħares lejn ir-repożitorju għat identità komuni ħafna għaj jkollhom aċċess għal cir u, database ta' kapaċità mostruża Mhux qed nitkellmu biss kriminali, qed nitkellmu informazzjoni fuq ċittadini innoċenti. fir repozitorju ovvjament għandek ċirki konservattivi li għoddu jgħidu fuq l-attakk tal-mediet fil-Berlin u l-annemità tal-persuna li għamlu l-attakk imma ngħidilkom li dan l-individwu kien ilum ilhom qegħdin jiġru għaraj eh, segwuh u kien hemm xi ħaġa li ma żmerġ u tissir l-inkjesta, ovvjament, jinsinu l-inkjesta, imma din mhix kwestjoni ta' identità, jiġifieri l-eżempju mhux tajjeb li jagħtu u eh, barra ah, kif qed jiġifieri dan punt fejn aħna ma nistgħux indawru demna nassa fuqha, aħna rridu nżommu dan jnejna ġew ċertu f'livelli ta' sikurtà is-servizz tal meċer mm, biometriku jiena eh, nemmen li nifhem li għandna bżonn naħdmu għal dan il-għani ma x'insaw fuq il-hackers dawn jistgħu jitlu fid-dejta mod illegali, għaz biss nista nirrit naħseb x'kieku jiġri jekk jirnexxilhom jitlu din tip ta' informazzjoni aħna fin-negozjati rajna. Mill-bidu net, il-riżultat ta' dana kollu ma kienx ħajkun xi ħaġa li nistgħu nappoġġaw. Qed nitkellmu dwar infrastruttura ġdida li qed tiġi maħluqa eh, li ħajkun qed irendi għal xi pajjiżi illi jridu jbjaw il-hardware jew is-software iżda ċrista ngħidu dwar il-ramifikazzjonijiet tal-privatezza tad-dejta aħna bħala ħadar eh, il-grupp tal-għale ma nistgħux nappoġġawha. Grazzi, eh, Sinjura Ernst. Grazzi, Iva. Nista' niftakru il kasta ta' Amory fejn il-sikurtà u l-awtoritajiet tas-sikurtà ma rnexxewx eh, minkejja illi l-identitajiet multipliċi li suppost kellhom minn dawn il-persuni. Għax il-problema kienet li il-ħarsin fuq il-ħarsin kostituzzjonali dak li kien kien qalbu minn għamari u mhix biss kwistjoni tal-identifikaw persuni ktar mal-arna erba databases Il-repozitorju ta' identità komuni fuq is-servizz li maċċja qed eh, kelmu fuq interoperabilità teknika li hija sempliciment mhix vera. Għaliex dan ifisser illi nkunu qegħdin inneħħu ir rabta ma' bqan partikolari li għandu qan partikolari ġifieri tad-dejta. Dan huwa punt ta' eh, ta' fejn issa ma nistawx nduru lura. Jekk nitilfuha din, il-privatezza ħajtulfu għal dejjem. Hija faċli għal istat biex jagħmel sorveljanza essa, il-migrazzjoni u r-rejati qegħdin jiġu jiġu jitpoġġew ta' l-istess keffa u sistema qiegħda eh, timbena u pajjiżi u ċittadini ta' pajjiżi terzi ħajraw id-dejta tagħhom eh, anke kun ikun numru xi ħażin. Nibdew l-ewwel ċittadini ta' pajjiżi terzi, mbagħad aħna iduru fuq eh, dinja dinja ġdida. Grazzi Nirveli Ferrara, President, grazzi qed nitkellmu fuq kusinjiet importanza kbira, kooperazzjoni ġudizzjarja ta' pulizija bit-tip ta' informazzjoni, kooperazzjoni li kontribwixxu għat tisħieħ mod partikolari is-sikurtà interna tal-Unjoni Ewropea mill-attakki terroristiċi ta' Pariġi aħna konet nistennew interventi eh, li għandhom jikkumulaw fil-ġestjoni ta' sistemi differenti li biex jagħmluhom interoperabbli bħala sistemi ta' IT biex ikun hemm skambju ta' data u kuħet ikun jista' jaqsam din l-informazzjoni. L-interoperabilità tippermetti li jkun hemm komunikazzjoni aħjar bejn id-databases li jippreżenta li jkun hemm appoġġ għal bejn l-Awtoritet Nazzjonali għas-Sikurtà tal-Frontieri proċedura tal-ħruġ tal-viżas biex ikun hemm il-verifik il-kontrolli iktar effiċjenti f'stati membri ħajfasser li nkunu nistgħu eh, minħarsu l-individwazzjoni ta' min qed iħares it-teddid, il-prevenzjoni, l-investigazzjoni u persegwitar tal-kriminali li nista' jista' jsir issa permezz mhux biss informazzjoni pertinenti imma permezz tal-ġestjoni aħjar tagħhom fuq il-vel tal-Unjoni Ewropea wkoll li ningrazzja ir-rapporteurs li għandu ukoll għax-xogħol li għamlu. Ronivini Neder Miller. Grazzi, ningrazzja ir-rapporteurs dan ix-xogħol illi kienu kien riżultat ta' prezentazzjoni ta' kooperazzjoni eċċellenti anke ma' Orevil li naħdem sfiq magħhom Eh, jiena ovvjament ma jfissirx li kienet faċli għaliex qed kon qed nirriformaw is-database tagħna tal-JHA tagħna eh, tal-Ministeru tal-Affarijiet Interni propjament u anke affarijiet barranin. Aħna nafu li dawn il-databases kienu qegħdin hemmhekk għal għanijiet differenti. U apposta kienet di ġifieri li separati li kienu separati. Issa aħna nafu li hemm sfidi ta' sikurta fl-Ewropa bħalissa U nifhem li għandna bżonn sistemi li ħapermettulna li niġġieldu kontra pereżempju frodi ta' identità u li naraw li għandna sistemi fis-seħħ li jippermetti l-awtoritajiet individwali li jagħmlu xogħolhom sew. Iżda fl-istess waqt u l-kolna fuq dan, il-privatezza tad dejta importanti ħafna hija kwestjoni sensittiva mens. U l riforma ta' dawn is-sistemi jridu jsiru bir-reqqa U f'dan ir-rigward nixtieq nirreferikom għar riservi li għandhom kemm il-FRA kif ukoll il-Supervisor tal ħarsien tad-data. Dawna t-tnejn qalu li hemm bżonn li dawn il-verifiki jridu jiġu ġestiti sew anki l dik li proporzjonalità tal-miżuri li qegħdin imbassru. Minkejja dan kollu nixtieq ngħid illi inti ma tix taqbad u tassumi li ċittadini ta' pajjiżi terzi huma bi definizzjoni teddida għas-sikurtà tagħna fl-Unjoni għax dan huwa Eh, dan kollu eżaġerat. U jiena wkoll eh, inkwetat ħafna fuq mm, il-dak li tgħidu rapport li dawn is-sikurtà qegħdin jippruvaw jilimitaw id-drittijiet tal-bniedem. Jiena konvint li jridu nagħmlu ikollna Ewropa fejn id-drittijiet tal-bniedem u kwistjonijiet ta' sikurtà ma jkunx qed jikkompetu wieħed ma liħor ma jkunu komplementari fl-aħħar mill-aħħar daw ta' ħafna dibattitu aħseb li għandna kompromess tajjeb li wieħed jista' jappoġġjah Grazzi, Onorevoli Valero. Grazzi tassew, President. Kolli nammetti illi databases kienet xi ħaġa ġdida ħafna lija meta jiena bdejt jiex jiena avokata fuq immigrazzjoni u bħala oriġni u jiena ħdimt fuq xi aspetti tal-frontieri ma il-proposta eh, li kena qudimna hija waħda li jiena kieku nara mill-lat legali ta' migrazzjoni U allura jiena interpretazzjoni tiegħi hija li bażikament isek qed e- e- e- qed timxi ma' ġin xejra ġenerali li għana niprofaw nwaqfu lin-nies milli jitlu fl-Ewropa. Dan il-verifiki mhux se waqfu n-nies milli jitilqu minn pajjiżhom, imma rridu nħarsu lin il-valuri prinċipji tagħna l-ewwel id-drittijiet fundamentali tagħna x'hekk aħna ħana qogħdu nadattaw. Leġiżlazzjoni li se timmina drittijiet tal-bniedem nagħmel mhix aċċettabbli, migrati ġo ħajġu Imma x'nista' ngħidu dwar din il-biża li għandna aħna, nibżaw minnhom aħna u għalhekk aħna qegħdin niksru t-trittijiet tradizzjonali fuq il-ħarsien tad-dejta pereżempju qed ngħidu li l-immigranti potenzjalment huma kriminali. U naħseb illi fil-fadda nimon kontra kull ma nemmen fiħin u li jemmen fiħ il-grupp politiku tiegħi aħna provajna konna approċċ miftuħ fi dinja ideali tista' tkun veru. Eh, proposta tajbina fil-bidu kont l-ester konsidra Imma l-proposti li għandna dimna jmorru kontu dak li se naċċetta pereżempju il-CIR li kien qed jiġi referut eh, insemmi qabel propjament u s-servizz biometriku il fatti li dan database ċentrali li mbagħad ħajkun jista' eh, jorbot mad databases kollha l-oħra ċentralizzati. Dan huwa żġirat, dan huwa żejjed u mhix konvinta dwar il-ħtieġa li għandna bżonna li hija proporzjonata li ovvjament il-tmim jew lan ma jġustifikax il-mezzi, eh, ħna irridu nżommu mal-prinċipji tagħna. Jiena nemmen, jiena naqbel ma il-pożizzjoni ta' Revoli France. Eh, dak jitkellem dwar database mostrus u li jiena naqbel u li mhux aċċettabbli. Grazzi Reverend Lopez, din il-proposta Dawn il-proposti jagħmlu imwa faċli dak li jkun illi kollu d-dejta tiegħu tiġi inkorporata eh, fis-sistemi ta' informazzjoni biex l-awtoritajiet ikollhom l-informazzjoni mingħajr orni mill-qorti. Eh, din mhix kwistjoni biss teknika, din hija kwistjoni politika minħabba li dan ħajwassal għal xi tip ta' sistema ta' monitoraġġ madwar l-Unjoni huwa ħaj Eh, jaffas fuq il-drittijiet tal-bniedem ta' ċittadini tagħna u mm, dan imur kontra il-prinċipju li inti innoċenti qabel ma jiġi provat bil-kontra. U l ikun jaqa taħt il-kategorija ta' persuna suspettata kwistjonijiet nazzjonali li wieħed irid iħares lejha fil kontrol tal-migrazzjoni. Din hija sempliċiment manifestazzjoni tal-ideoloġiji eh, tal-lemin estrem li mur kontra l-ideoloġija ta' demokrazija. Grazzi għan Revali James. Aħna hawnhekk qed nifakaw fuq il kontrol u mekkaniżmu ideali u dak li għanna għoddimna l-lejla aħna flimkien ma kollegi oħrajn ukoll ħan argumentaw illi dan l-approċ huwa huwa bla bla linji gwida u mhux effiċjenti, mhux kost effettiv u mhux eh, mhuwiex qabax it-triq it-tajba. Qed basru illi dan ħaj dan ħaj Eh, jiswa 160 miljon euro. Jekk nqablu ma li fuq l-Amerika eh, li ħarsu il-poplu tagħhom bis-sistemi tagħhom, nistaw nejdu li dinja qatra biss fl-oċejan u l-Unjoni Ewropeja u serju mela għanna bżon budget serju dettoljat li jtiġi propost għalih xi wħud minnkom ukoll eh, semmejtu l-kwalità tad-data li jiena naqbel magħkom. Il-search portal eh, ċentralizzat biex wieħed ikun jisajħares lejn eh, id-data biometrika huwa msejjes fuq il-kwalità tal-informazzjoni li tiġi mresqa aħna għandna ħafna stanzi fejn għandek kriminali li jirdu l-identifikazzjoni tagħhom milli neħu kull tip ta' traċċabilità u dan kull tip ta' responsabilità l-azzjonijiet tagħhom il-passaporti eh, eh, falot huma għal fil-suq illegali u dan narawhom f'ħafna forum fuq skala gwisa. Issa fuq il-sieda tad dejsa xaħabt fil-Kommissjoni id-diskuta fuq livell ta' Kunsill kemm 500 miljun ċittadin jħassuha eh, fuq dejta personali tagħhom li tinġabar tiġi ġestita mmexxija u ċessata f'dan il-mod Jiena nittama li l-Unjoni Ewropea mhux qed bassar stat ta' pulizija iżda l-mistoqsija trid tiġi mresqa. Huwa fil-fatt il-każ infakkarkom l-Unjoni Ewropea li erdet id-drittijiet tal-bniedem u terġa' sir l-istess. Dana qed tetina biss kontroll tal-Unjoni Ewropea fejn suppost il-tmexxija sovrana jkun biżżejjed għar-rigward. Grazzi tassew, ngħadu għal sur Moraes minuta. Is-sur Lopez Aguiar. Grazzi, sur President, Komissarju King, Komissarju Avramopoulos. Jina natikom l-appoċ kollu tijaj pala soċjalist Spanjolu Ewropew eh, mod partikolari għal dan il-regolament li garantixxi li nkunu aktar effikaċi kontra terrorizmu u il-reati transnazzjonali permezz ta' teknoloġija tal-informazzjoni. X'inhija l-interoperabilità li namlu possibbli li jkollna database ta' kontroll tal-frontieri, is-sistema tal-informazzjoni tal-viza, il-vis, il-sis, kif ukoll eh, sistemi ġodda li għandhom xaqsma mal etjas il-sistema ta' tul tal-ħruġ, kif ukoll l-ekris. Eh, Imma Aħna rridu nigarantixxu li dan huwa kompatibbli l-ewwel net. E, Noqdu attenti fuq tliet affarijiet. L-ewwel net li ma twassalx għal xi żbalji bejn E, l-immigrazzjoni u il-teddida terroristika li mhux l-istess ħaġa. It-tieni net li nwettqu ir-regolament Ewropew tal-protezzjoni tal tad-dejta inħarsuh mod sħiħ u tielet li e, twetta ukoll il-prinċipju tal-proporzjonalità speċjalment għal dawk li huma drittijiet fundamentali x'dan ukoll huwa l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mela ma qed nara ħadd tieħer taħt kaċċi ma qed nara ħadd taħt kaċċi biex bi fisem il-Kummissarju Kummissarju King. Uh, thank you very much, Chair. Um, Well, thank you. Grazie ħafna, Sir President, grazie għal daw kollha li titkellmu fuq di kwistjoni. Ovvjament,